punt għada fil-11 issir il-votazzjoni. Umbat, għalek nistaw naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Il-punt li jmiss huwa il-kwistjoni eh, mistaqsijiet orali marbutin ma' tema dwar l-assistenza finanzjara fuq terminu ta' perjodu medju eh, għall-istati membri e, marbut mal-pagament tal-bilanċi u kondizjonalità soċjali. Hemm tlet uh, partiti li xtiju intervjenu, ħanibdew bir-rapporter sinjera za Donka. Eżis uh, kommissarju, kollegina mill-Latvja li għadbati mill-krizi finanzjarja. Riskjajna illi nfallu kieku ma kenniex l-assistenza ehm, esterna. Il-gvern tal-Latvija kellu jaqta l-nfiq budgetarju eh, pala kondizjoni u l-pensjonijiet kellhom jitnaqsu b-70% l-benefiċċji għal-familji u tal-maternità għal eh, ġenituri li jaħdmu b-10% kif ukoll li naqas il-threshold tal-non-personal income tax. Din kienet proċedura legali u dan affetwa 10% tal-pensjonijiet kienu x'kienu l-livell. Il-Kommissjoni firmat u Memorandum of Understanding u kien minn ċar mill-bidu net illi dan il- tnaqqis ser jolqot dawk l-iktar li ma vulnerabli. Il-situazzjoni fil-Latvija miex wahdanija l-Ungerija u r-Rumanija u koll kellhom jingħataw selfina tal-komunità. Għalhekk il-preċedent li wieħed jaċċetta dawn it-tip ta' miżuri m'għandix tinħoloq il-kummissarju inti tgħid li aħna nagħtu biss il-flus bat l-istat membru huwa responsabli mill politika soċjali, però id-drittijiet soċjali huma vinkolanti b'mod legali għall-Unjoni Ewropea u dan ifisser illi kull ħaġa illi l-istituzzjonijiet jagħmlu titiġi mqabla ma' drittijiet soċjali. Inkella il-klim dwar protezzjoni ola u protezzjoni soċjali ehm, twassal biss għall-ironija. Grazie signora Zdanoka. Grazie ħafna, il-Sinjura e Lin. Għawnek mux nitkellem eh, dwar eh, kif l-istati membri għandhom jonfqu il-flejs eh, tagħhom, però l-istati membri għandhom isibu mezzi kif joħorġu mid diffikultajiet finanzjarji. F'każ li l-istati membru jingħata għajnuna ta' din id-dispożizzjoni għandhom ikunu koraġġiti illi dawn il-flejs jintlaqnaf b'tali mod li jirrispettaw il-bżonijiet tal-Unjoni, ġifiri li ma jinjorawx il-bżonijiet soċjali. U għatajb li dawn il-fondi jazistu għem miljoni li telfu il-xoliet tagħhom għanka f'dawn l-istati membri u għalhekk huma l-iktar vulnerabbli. U ma tantx għandhom ċans li jsibu xogħol ieħor U importanti li jkollna safety net u li dawn l-istati membri ma għomxu. Aħna saqsejna mistoqsija orali dwar l-istati membri għandhom xinkludu evalwazzjoni tal-impatt soċjali fir-rapport tagħhom li huma jresqu lill-Kummissjoni. Jiena nkun kontenta jekk tistgħu tinformawna jekk verament dan huwiex il-każ. Huwa importanti illi aħna nagħtu messaġġ tajjeb lil dawk li stati membri li qed jingħataw fondi Ewropej permezz tal-Medium Term Financial Assistance. Jiena nemmen illi għana namlu ċara illi l-Kummissjoni tista' tieħu konsiderazzjoni blima mod dawk li huma vulnerabli qegħdin eh, jiġu mejjuna u kif għandhom bżonn ta' assistenza ulterjuri fil-situazzjoni finanzjarja ħażina huwa diffiċli wieħed jilħaq ukoll l-obbligi soċjali tiegħu u għalhekk li aħna saqsejna din mistoqsija u importanti li nżomm qudiem għajnejna li din il-kriża kriżi finanzjarja għandha wiċċ uman ukoll u dan qed jiġi rrappreżentat minn dawk li huma diġà marginalizzati fis-soċjetà. Grazzi lis-Sinjura Lin. Għal żewġ minuta, zewċ minuti sur Serkas. Grazzi, sur President, Komissarju. Qabel ma naddu għal uh, din mistoqsija tnaraw koll uh, koll il-pozizjoni tal-Parlament fuq din il-kwistjoni. F'nar l-24 ta' april ta' din is-sena l-Parlament Ewropew adotta rezoluzzjoni leġislattiva għal riforma bazat fuq ir regolament ehm, mija ta' trattat dawn il-lajnuniet u ma' mirati sabiex xejnu problemi speċifiċi ħafna dawn l-istati membri ġew mill-quta mill kriżi finanzjarja. U ovvjament din ir-rezoluzzjoni intlaqat tajjeb mill-membri l-ġodda tal-Unjoni Ewropea fl-istess waqt il-Parlament qal illi din lajnuna għandha tkun soġġetta għal erba kondizjonijiet tal-komunità. L-ewwel illi il-mezzi ikunu eh, jitnefqu fuq il-kustjonijiet soċjali li jgħinu l-xogħol ta' kwalità u sabiex jgħinu wkoll eh, jevitaw eh, iktar tibdil fil-klima bil-mod kif isiru dawn l-investimenti, din ir-riżoluzzjoni u l-miżuri intlaqgħu mill-ċittadini Ewropej b'mod tajjeb u anke mill-gvernijiet u l-awtoritajiet lokali. Biljuni ta' euro ntnefqu fajnuna pubblika u għalkemm f'ċertu pajjiżi rajna ċertu tnaqqis fil-budget tal-edukazzjoni u anka tas-saħħa u minkejja illi dawn din għajnuna eh, saret inatat eh, saret disponibbli il-Parlament m'għandux jibqa' siket fuq dan m'għandniex inkunu kompliċi ninaqdu ma' din l-idea illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tfalli għal dawk is-setturi tal-popolazzjoni li verament għandhom bżonn tal-għajnuna. Grazzi ħafna sur Serkas, il-Komissarju Almunja. Grazzi ħafna sur President. Signori. din il-problema tal-Latvija u l-Ungerija u l-Rumanija li huma tliet eh, pajjiżi tal-Unjoni Ewropea illi inataw self eh, permezz tal-balance of payment. Il-problemi li dawn qed eh, jaffaċċaw ma nħolqux mill-Unjoni Ewropea mill-Parlament imma minħabba l-kriżi ekonomika. Kien hemm amministrazzjoni ħażina wkoll tal-fondi f'dawn il-pajjiżi. Għaliex eh, f'pajjiżi ġirien tagħhom Eh, ma' dawra tal-Latvija, l-Ungerija u Rumenija, il-pajizi ta' dawra tagħhom ma safrax mill-istess kriżi u ma tirna xilhom eh, jaffaċċaw b'mod aħjar l-appoġġ tal-fondi ta' koeżjoni eh, protezzjoni ekonomika anke min-naħa tal-Unjoni Ewropea li qiegħda titwettaq, però xorta waħda jistgħu jitolbu għall-assistenza permezz tal-balances of payments Għalfej aħna sellifna l-flus li dawn il-pajjiżi. Miex it-tort tal-Unjoni Ewropea jew tal-Kummissjoni tal-Parlament, il-tort huwa tal-amministrazzjoni ħażina f'dawk il-pajjiżi. X'qed jagħmlu bil-flus illi flejes li qed jingħatawhom għaliex aħna ma nistgħux inselfu flus mingħajr kondizzjonijiet aħna m'għandniex l-awtorizzazzjoni tal-Parlament jew tal-Kunsill mingħajr ma nagħmlu ċertu kondizzjonijiet u dan dan is-self jitlob kondizzjonijiet eh, ħorrox għaliex hawnhekk għandna sitwazzjoni partikolari. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar fondi strutturali jew ta' koeżjoni, aħna mhux qed nippermettulhom illi jagħmlu tnaqqis fil-budgets tagħhom illi jieħduhom passi lura. Mhux qed inkunu ta' suċċess hawnhekk għaliex anka il-fondi u l-self li għatina talom għat jiġi amministrat mod ħazi minna ħattaħħom mux minna ħattana. Iġifiri pala tweġiba għal-mistoqsija taħkom jinsan wassal il-messagġ lil-gvernijiet tal-istati membri. Għanna 3 biljuni ta' euro li ġew mislufa li dawn il-pajizi, pero palma għet mumiex għati ġew amministrati b'mod tajjeb. Fl-istess waqt aħna inkludejna kondizjonijiet għal dan is-self, kondizjonijiet ħarxa. U xaqt nirrepeti illi aħna ma nistax nieħdu deċiżjonijiet li huma responsabilità tal-gvernijiet u l-parlamenti ta' dawk il-pajjiżi. Li nistgħu nagħmlu għali lilhom infakruhom illi l-ewwel qabel kollox huma responsabbli li maniġġjaw il-kriżi fil-pajjiż tagħhom li qed tiġi maniġġjata b'mod aħjar fil-pajjiżi l-oħra u li hemm miżuri li huma ma jistgħux jagħmlu, jiġifieri ma nistgħux jagħmlu ċertu tuħ fil-bilanċi jiġifieri jridu jaħdmu mod aħjar sabiex ikunu aktar ugwali fl-Unjoni Ewropea. Ngħaddu għall gruppi għal żewġ minuti fisem li PP is-Sur Gozes. Merci, Monsieur. Ringrazzjak, President kummissarju kollegi, jinaħseb dak li għadna kemm smajna sa minnant il-kummissarju, itina il-risposta ġusta għal mistoqsija li din insaqsu l-Unjoni Ewropea mandiġ fondi biex tqassa minn għal kondizjonijiet, dawn il-kondizjonijiet, għadna kem semmenjom il-kualita ta' l-ispejjeż tal-gvern, il-klima, l-ambjent, hemm ukoll il-bżonn sabiex wieħed jirrispondi mill-iktar fis għal problemi interni tal-budgets eh, sabiex imma Mifacċati mill-kriżi li ta' bħalissa naħseb li l-kondizjoni maġġux ikunu deżagġerati hemm bżonn aħna nafdaw il-gvernijiet ta' dawn il-gvernijiet li qegħdin jirċievu l-għajnuna Ewropea sabiex dawn ikunu jistgħu jidu il miżuri neċessarju kif għall kummissarju jevitaw ċertu miżuri li l lura. Għalek, l-infiq soċjali huwa importanti, hemm bżonn wieħed jissalvagwardja, imma irridu u koll nafdawn minn dawn istati membri sabiex dawn jadottaw miżuri biex jerġaw jistabilizzaw is-sitwazzjoni tagħhom u ma nqodux infettqu fuq ħafna kontrolli li mhux se jġibu xejn qudiem. Naħseb li forsi nistgħu nimmaġinaw ċertu għajnuniet ġodda naraw kif dawn l-istati membri użaw l-ajnuna ġejja mill-Europa u naraw eżattament x'lezzjonijiet nistgħu nitalmu speċjalment fil-qasam għal dak li għandu xaqsam mal-qasam eh, soċjali. Grazzi sur Gozes issa is senjura eh, eh, Beres. Ringrazzjak ħafna. Eh, inti tiftakar forsi fil-24 ta' april eh, meta konna ratifikajna ċettajna il-fat li nifaċilitaw il-bilanċ tal-pagamenti. Kien hemm żewġ kondizzjonijiet dak iż-żmien. L-ewwel net li dawn din lajnuna ikolla ċertu kondizjonaliet, speċjalment fil-qasam soċjali, u jkun hemm ukoll trasparenza viżavi dan il-Parlament ġifiri specialment eh, biex naraw eżattament kif saru negozjati ma' dawn il-pajizi. Naħseb li dan id-debattitu tal-lejla u demokratiku huwa utli huwa għafuqtu. Issa biex nkunu ktar trasparenti u effiċjenti. Ninsabu f'sitwazzjoni kritika fl-Unjoni Ewropea għax il-kriżi qed iġġib ċertu problemi anki ta' solidarjetà bejn istati membri ċertu stati e, membri par Rumanija, ovvjament qed naraw kemm grav sitwazzjoni peress li jkun hemm ukoll inċertezzi ta' natura politika li e, e, ħaġa ġib l-oħra qed naraw. Imma ma nixtiex li hawnhekk nerġgħu nirrepetu li l-iżbalji tal-passat, speċjalment dak tal-IMF li xi 10 snin ilu applika miżuri li ġabu iktar dannu, ġabu iktar dbatija kif, eh, kif għalġan Paul Gozes, eh, jimma nistax naqbel miegħu meta qal li mardux ikonna kontrolli eżagġerati. Le, jena naħseb li meta natu lajnuna li rridu niddefinixxu l-kondizjonijiet, jena naħseb l-Ewropa diġa ħalset biżejjed għalhekk hemm bżonn li nkunu attenti għal kondizjonijiet. Ma nistgħux aħna fl-Unjoni Ewropea li naraw li huma dawk l-iktar vulnerabbli li qegħdin iħallsu prezz ares. Prezz qares. Ma nistgħu ma nistawx nejdu ħadd f'dan il-Parlament sur kummissarju għallek li e, tal-Kummissjoni dak li qed jiġri fil- f'ċertu pajjiżi tal-Baltiku, fil-Latvija per eżempju, imma e, solidarjetà għamal Latvija ma tistax issir għad-detriment tal-iktar vulnerabbli hemm bżonn li niftakru fuq is-solidarjetà u anki il-bilanċ xira. Grazzi ħafna, Sinjor Beres. Issa l-żewġ minuti. Sinjura Harkin. Ningrazzjak il- il-proċess ta', ta inklużjoni tal-Unjoni mhuwiex tajjeb biex ikun hemm eh, iktar impjiegu tkabbir ekonomiku koeżjoni aħjar matul kriżi ekonomika hemm ovvjament iktar riskju għal faqar u anki l-esklużjoni soċjali imma dawk l-iktar vulnerabbli l-iktar li jintlaqtu dawn għal min u u anki min jiddependi minn ċertu għajnuniet. Għalhekk qegħdin insaqsu l-Kummissjoni jekk f'dan il-proċess fil-assistenza finanzjarja għal bilanċ tal-pagamenti fuq ir regolament 332 Emżon bżonn inneħħu wkoll ċertu birokrazija minn qed jirċievi għajnuna dan ovvjament jolqot li l-istati membri l-SMIs su l-individwi irridu naraw eżattament ma nifmu eżattament xi fisser il-kunċett tal-inklużjoni soċjali. Ma nistgħux aħna noqogħdu nħampqu fuq l-inklużjoni. L-inklużjoni soċjali imma fl-istess ħin naraw li l-proċess ikun imtaqal b'ħafna dokumenti. Il-Kummissjoni qed tgħid li ma dan is-self aħna għamilna kundizzjonijiet imma jiena min hemm nixxara x'inhuma dawn il-kondizzjonijiet imma jinkludu wkoll kondizzjonalità soċjali aħna ma nistawx naslu dejna u nisperaw l-affarijiet marru għall-aħjar. Aħna teduna li nifdawhom l-istati membri. Imma biex wieħed jista' jafda, wieħed irid ukoll jara li min se jafda se jirrispondi b'mod tajjeb ukoll. Issa, imis eh, il-sinjur li ħajik. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President, kollegi, Sur Kommissarju. L-ekonomisti qed jgħidulna li l-kriżi hija dovuta għal trasferiment li jmur lejn il-kapital u qed naraw li fej kena protezzjoni soċjali, servizzi pubbliċi, għawnek kif dawn l-inqas l-intlaqtu minn dawn il kriżi imma l-lejla għedin nitkelmu fuq il-tip ta' kondizjoni li għedin nejdu xandu jkunu biex wieħed ikollu ċertu għajnuna kemm il-IMF kemm il-Unjoni dan ma jistax ikun marbut ma pjan tal-aġustament strutturali li naqqas l-ispejjeż soċjali eh, biex u jifavorixxu il-privatizzazzjoni. Illum qed naraw li dan kollu u mhuwiex effiċjenti u qed jkompli iżid il-faqar, il-qatt u l-kriżi. il faqar il qatt u l kriżi hemm bżonn li dawn il-kriterji tal-kondizzjonalità imbidluhom u ngħidu li l-IMF u anki l-fondi eh, tal-Ewropa hemm bżonn ikollu sistema ġdida ta' kreditu sabiex il- hemm bżonn inżidu il-pagi, il-pensjonijiet inżommu l-protezzjoni soċjali u nigarantixxu xogħol għal kulħadd il-progress soċjali li għandu jmur id fit mal-progress soċjali u mhux il-kontrarju. Grazzi ħafna. Grazzi, nkellem li miss issa għal żewġ minuti s-sur Karins. President, Kommissarju, L-Unjoni Ewropea offrit appoġġ għal dawk l-istati membri li daħlu f'diffikultajiet ekonomiċi minħabba l-kriżi. Sistema soċjali stabbli u b'saħħitha f'dawn il-pajjiżi teħtieġ l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Il-kollegi qegħdin jissuġġerixxu li l-kondizzjonijiet għal lotja ta' dan is-self għandhom ikunu aktar stretti minix ċert x'inhuwa meħtieġ. Din l-assistenza finanzjarja m'għandix tintuża biex tistabilizza l-budgets u l-budgets tal-sigurta soċjali, iżda għandha twassal għal progress ekonomiku f'dawn il-pajjiż. Irridu ngħinu lil dawn l-ekoniji f'dawn il-pajjiżi biex ikunu jistgħu jiggarantixxu sistemi ta' servizzi eh, soċjali u ta' sigurtà. Lajnuna hija propju għal dan l-anijiet biex ikun jistgħu jelbu d-diffikultajiet ekonomiċi tagħhom. B'dan il-mod ikun nistgħu ngħinuhom jelbu l-kriżi ekonomika u jagħmlu kontribut għall istabilità biex ikun nistgħu niksbu dak li rridu niksbu fl-Unjoni Ewropea. Nemmen li hemm bżonn ta' miżuri eċċezzjonali għal sitwazzjoni eċċezzjonali bħal din. Dan mistax ikun l-unika mod kif il-pajjiżi Ewropej jgħinu l xulxin hemm sitwazzjonijiet aktar komplessi li rridu nħarsu lejhom u hija kwistjoni li għandha x'taqsam mal-Unjoni Ewropea bħala sieħa. Issa l-minuta jgħid il-President is-Sur Guns. Grazzi, President. Il-pajjiżi li diskutejna huma membri ġodda tal-Unjoni Ewropea wara l-bidla fir reġims politiċi kellhom jittrattaw mal-vitmi tal-reġimi ta' qabel u kellhom jadattaw il-swieq tagħhom għal suq ħieles u jibnu strutturi ekonomiċi ġodda para riżultat ta' dan iċ-ċittadini m'għandhomx l-istess riservi u diffiċli ħafna li jom pereżempju biex ikunu jistgħu roddu lura l-ipoteki tagħhom għandhom diffikultajiet kbar u għalhekk il-gvernijiet iridu jonfqu dejjem aktar sigurtà soċjali. Il-konsegwenza ta' dan hija li l-instabilità kull ma tmur tiżdied. U għalhekk iċ-ċittadini qed ikunu inqas u inqas ottimistiċi u għalli rridu niftakru dan f'moħħna u naċċettaw li jkun hemm solidarjetà. Grazzi, Mr. Gons, issa Sinjur Klute. Grazzi, Sur President. Is-suġġett tal-lejla ilu fl-agenda għal Parlament Ewropew għal diversi drabi. Il-Kummissjoni hija gwidata mill-kondizjonalità tal-IMF bħalma qalu ma qabli u Bosta drabi l-Parlament ressa kwistjonijiet lill-Kummissjoni per eżempju fl-2008, aħna staqsejna l analiżi tal-effetti tal-banek dak iż-żmien li ġew trasferiti minn ċertu pajjiżi u din is-sena il-Parlament tenna darboħra din it-talba u qal li l-istqarrija ta' intenzjoni bej il-Kummissjoni u l-Istati membri għandha twassal għal sussidji li jitwasslu b'mod aktar ċar fir rigward it-termini u l-kundizzjonijiet sa fejn fin dawn il-kwistjonijiet għadhom ma ġewx imwieġba. Allura l-ewwel domanda tiegħi hija li dan huwa l-każ u jekk dan huwa l-każ, it-tieni domanda tiegħi hija għala dawn il-kwistjonijiet ma ġewx imwieġba. U meta nistgħu nistennu li konna tweġiba għal dawn id-domandi tagħna. Issa l-żewġ minuti ngħaddi l-kelma l sur Stolojan. Grazzi, President. Jiena narrappreżenta pajjiż fejn huwa arċiva għajnuna finanzjarja mill-Kummissjoni Ewropea. Niġi mir-Rumanija u għalhekk nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea tal-li ħadet azzjoni tant malajr u tal-li tat din l-assistenza finanzjarja mod maġġel ħafna. Mingħajr din l-assistenza il-problemi ekonomiċi u soċjali fir-Romanija kienu jkunu ħafna akbar kbar u aktar akuti. Ta' bilħaq hemm ħafna problemi soċjali f'pajjiżi li rċevaw din l-assistenza u għalhekk nemmen li nistgħu niddiskutu l-kundizzjonijiet soċjali li għandhom ikunu memuża ma' dawn il-bil. Madana kollu meta nagħmlu dan rridu nqisu wkoll li hemm sistemi ta' sigurtà soċjali f'dawn il-pajjiżi li waslu għal dawn l-inugwaljanzi u waslu biex kun għal din l-assistenza. U għalhekk meta nitkellmu dwar kundizzjonijiet soċjali neħtiġu tassew nitkellmu dwar ir-reforma tas sistemi ta' sigurtà soċjali, speċjalment is-sistemi ta' pensjoni l net sabiex inkunu nistgħu niksbu stabilità finanzjarja fuq il-żmien medju u biex inkunu nistgħu nsolvu din il-problema. Grazie, Sur Stolojan, essa Sur De Rossa. Thank you very much, uh, Mr. Grazzi, Sur President u Commissario Armonia. La jallu għalet ġunju meta nidit il-patt għal l-impjiegi li d-dinja ħatkun differenti wara l-krizi. Jiena ta' li dan mux ħajkun il-kas u mux ħetiseħ. Dak li se jkollna wara din il-kriżi hija ekonomija aktar sostenibbli, b'impjiegi deċenti, impjiegi eh, ndaqsar kulħadd u l-kisba tal-anijiet tal-żvilupp tal-millenju. Iżda dak huwa mhux dak li qed niksbu. Qed niksbu madanakollu eh, xkiel għal banek finanzjari kif ukoll istituzzjonijiet finanzjari madwar l-Ewropa li qed improvaw iżommu il-privileġġi tagħhom. Fl-istess ħin il-Kummissjoni qiegħda tissanzjona biljuni ta' euro li qegħdin waslu għat-tfaddil tal-banek Irlandiżi. Għandna gvern Irlandiż li qed jipprova sissa stess xekkel l-iżvilupp, il-programmi ta' żvilupp tal-komunità li qegħdin jiġu mwasla mill-Unjoni Ewropea. Din hija sistema ta' eradikazzjoni u għalhekk irridu naraw il-rapport ta' li għat niprezenta qoddimi li ħanikwata zoċ linji minn dan. Ija importanti li nizguraw li konna miżuri li nkun nistaw nindirizzaw il-problemi marbuta mal-krizi biex nkun nistaw nelħu l-MDGs u l-Kummissjoni u l-Istati membri kollha rridu jagħmlu mill-almu tagħhom biex dan jiksbuh. Grazzi, Sur De Rossa. Issa l-procedura KHDI l-għannet tal-minuta Nissur Sikieski. Szanowni Państwo, w dobie kryzysu gospodarczego, którego skutki... Prezydent seniori, fi zminiet tal kriz ekonomika li kienet tant ħarsa għalin l-koll, stati membri differenti talbu l-istituzzjoni finanzjari biex ikollhom assistenza finanzjarja. Wieħed għandu jistaqsi li ma parti minn dan l-assistenza l-ħqet l-dawk li huma l-aktar situazzjoni diffiċli, l-aktar vulnerabli f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Eluf ta' nies fl-Ewropa qegħdin jitilfu l-impik tagħhom kuljum. U l-gvernijiet tal-istati membri qegħdin jisu kwistjonijiet soċjali meta jitolbu għall-assistenza finanzjarja? Ma tantx jinċert minn dan, dubitaħ, speċjalment meta nara livelli tal ajxin eh, dejjem jonqsu u r-rata ta' qat fl-istati membri, u għalhekk nappellalkom li propju m'għandniex ninjoraw l-ħtiġijiet ta' dawk li huma l-aktar vulnerabbli f'din is-sitwazzjoni tan diffiċli. Issa l-minuta, Signora Figueiredo. Grazzi President. L-applikazzjoni għal koezjoni soċjali hija importanti ħafna f'sitwazzjoni ta' kriżi. Dan ifisser li jridu jkun hemm żieda fil-budget komunitarju. Sabiex jiżgura li hemm tkabbir u ġid għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin irridu niżguraw li jkun hemm sigurtà soċjali u sigurtà tal-impiega għal kulħadd kif ukoll aċċess għal servizzi pubbliċi universali u li jkun hemm ħarsin tal-drittijiet fundamentali għal ċittadini kollha. Dan ifisser li mhux biss irridu nużaw il-finanzi komunitarji iżda rridu nieħdu miżuri effettivi finanzjarji. Dawn il-miżuri rridu jkunu kumpanjati b'valutazzjoni tal-impatt sabiex niżguraw li ma jkonniex aktar inugwaljanzi u aktar faqar fl-Unjoni Ewropea. Nittama li wara dan id-dibattitu kummissarju ħajkun hemm inizjattivi mill-Kummissjoni Ewropea sabiex inkunu nistgħu niksbu dawn l-anijiet. Grazzi. Issa l-minuta sur Kelly. Um, uh, Grazzi, kelmtejn biss, nixtieq nżid.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 il-Kummissjoni tista' tiżgura li dawn il-fondi jiġu irturati jew hemm fondi allokati għax mhux aċċettabbli li jekk xi ħaġa tingħata bħalma qalet is-Sinjura Harkin li l-fiduċa mbagħad ma tiġix reċiprokata fl-aħħar nett qatt ma ħnaslu sitwazzjoni li l-kelima ta' qabli semmew li jkun hemm eh, sitwazzjoni ta' wara d-depressjoni li għandna issa. Mm-hmm. Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, Sur President. Xtaqs nibda billi ngħid li jiena naqbel bisħieħ mal-kondizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u dan huwa dak li tagħmel il-Kummissjoni wkoll meta hija selfet il-flus permezz tal-balances of payments. Aħna ħadna l-flus missu u sellifnijom lil dawn il-pajizi b'kondizzjonijiet xirqa sabiex dawn il-pajizi mbagħad ikunu jistgħu igawdu minn dawn il-fondi, però jridu jħarsu lura dawn il-flejjes taħt skont il-kondizzjonijiet miftema wara li jkunu laħqu il-kondizzjonijiet u kollu mingħata dan il-Parlament u bħal manka semmew kelliema lejla Meta din tip ta' faċilta hija tiġi użata, Naħseb anka ċertu kellima u rew illi tħarsu lejn din it-tip ta' opportunità bħala użu ta' fondi mill-fondi strutturali per eżempju. Però għuna kan nitkellmu dwar self dirett lil dawn il-pajjiżi jekk f'każ tal latvija u Rumanija aħna qed użajna l-faċilità tal-balance of payment dak li bdejna namlu ġifiri selifna l-flus għall attivitajiet speċifiċi għal programmi partikolari. Aħna nitkellmu hawnhekk dwar pajjiżi li sofrew uh, minħabba l-kriżi ovvjament imma anka għaliex uh, qed jaffaċċaw ċirkostanzi diffiċli wkoll minħabba amministrazzjoni ħażina. Jiġifieri twaħlux fil-Parlament, Komissjoni u l-Konsil għaliex il-Gvern, ċertu gvernijiet użaw il-fondi b'mod ħażin. Din mhix responsabilità tagħna. Responsabilità tagħna illi ngħinuhom sabiex isibu soluzzjoni għal eh, problemi finanzjari fostom permezz tal-balance of payment għaliex huma m'għandhomx il-kapaċità illi jieħdu il-self mis-suq u għaliex eh, dan kollu huwa riżultat ta' amministrazzjoni ħażina tal-fondi tas settur pubbliku ta' dawn il-pajjiżi u għalhekk li aħna qed ngħinu ma fl-istess waqt qed nagħmlu kondizzjonijiet stretti. il bieraħ ġewwa Brussell kont qed nipprova nikkonvinċi rappreżentant tal-Gvern tal-Latvja illi l-miżuri fil-budget tal-2010 għandhom ikunu aktar progressivi, però bħala Kummissjoni ma nistax nobbligaw l-pajis eh, jekk ċertu obbligi l-pajis ma jkunx rrit jieħodhom. Għana ma nix il-poter li namlu dan bħala kommissjoni, u għalek għanna alternativa. Idu naraw xin l-alternativa, x'nistgħu namlu? Fissur l-Unjoni Ewropea, nistgħu nippermettu illi eh, pajjiż ifalli u li jitkaxkar mid-djuna esterni tiegħu. Aħna nistgħu nisforzaw illi eh, dawn il-pajjiżi waqqaw il-monita tagħhom b'25 u 30 Dammu mhumiex kondizzjonijiet li aħna nixxuq li nimponu, aħna naqblu bħalma għal is-sur Rossa u mal-komplement ta' dawk li tkellmu nista' naqbel ma' dak li għattu, però f'pajjiżi bħal Latvja u l-Rumanija Is-sitwazzjoni f'din il-pajjiżi hija verament komplessa u jekk joġobkom ippruvaw f'muni jiena irid naġixxi f'isimkom insellef flus li dawn il-pajjiżi bħal dawn tliet pajjiżi li ma jistgħux jaffordjaw illi jidħlu għal djun fissu intern finanzjarju din hija l-pożizzjoni li is-sitwazzjoni li għandna u li qed nippruvaw nsolvu anke permezz tal-erba' kondizzjonijiet li nħarġu anke minn dan il-Parlament. Grazzi ħafna. Mela, dan ġibna għal konklużjoni ta' dan il-punt. Ħanaddu għal eh, punt dwar l-istqarrija tal-Kommissjoni marbuta ma' situazzjoni politika fil-Honduras u l-elezzjonijiet li ġejjin f'dawn il pajjiż F'dan il pajjiż